Fil-fatt id-deċiżjoni adottata fuq l-Ewropa għaw xi komment fuq l-aġenda? Jew xi kumment fuq il-proċedura? Iva, kemm nixtieq nitlob illi jekk nistawx um, ehm, nilqaw grupp ta' nies li ġew jilqawna Tajab ħafna. Bekk naslu għal deċiżjoni fuq l-aġenda tal-ħiliet għall-Ewropa il-ġdida. Kummissarju, intik il-kelma. Senior President, kollegi, jina verament kontenta li għadawnek foskom fi Strasburg biex jina inkun nista neprezenta din l-aġenda tal-ħiliet. Jina kontenta li għadawnek foskom biex nkun nissa nidiskuti ma'kom l-elementi ewlenin ta' din l-agenda. L-agenda tal-ħiliet hija waħda mill-iktar inizjattivi eh, ta' priorità fuq l-agenda tal kummissjoni dis-sena. Se tikkontribwixxi għal livell ehm, ta' xogħol ta' ħiliet. Nixtieq ngħid grazzi lill-Parlament għal kontribut tagħkom fuq id-dibattitu tal-ħiliet Per eżempju, il-rapport fuq suq tax xogħol iktar kompetittiv ta' Martina Ġabalova kif ukoll adozzjoni din is-sena tar riżoluzzjoni fuq il-politiki tal-ħiliet kif ukoll il-qad fost iż-żgħażagħ jew inkella rapport fuq il-mobilità kif ukoll il-taħriġ vokazzjonali ta' Ernest Malgal. U dan biex insemmi biss ftit mill-inizjattivi tagħkom. Apparti minn hekk kif ukoll is-smieħ konġunt fuq ix-xogħol u t-kabbir f'April illi jiena parteċipajt fih flimkien mal-kollega tiegħi Deborna Djaċiċ. Onorevoli membri, il-ħiliet huma it-triq għal prosperità. Bil-ħiliet tajba in-nies ikun jistgħu jiksbu aċċess għad-dinja tax-xogħol kif ukoll jirqu l-potenzjal tagħhom bħala ċittadini attivi. Apparti minn hekk, f'ekonomija li tinbidel ta' malajr dan se jaċċerta il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u l-kisba tagħna tal-innovazzjoni. Aħna bħalissa għandna sitwazzjoni li tirrikjedi azzjoni immedjata. Iktar minn 70 miljun Ewropej bil-kem għandhom literazija tajba. Wieħed minn kull erba adulti ma kisibx eh, kwalifikazzjoni sekundarja. Hemm wis nies illi edin f'xogħol illi ma jirrappreżentax il-ħiliet tagħhom. 60% tal-gradwati ġodda huma nisa iżda il-livell tal-xogħol jibqa' taħt tal-irġiel. Fl-istess waqt 40% ta' min aħaddem għandhom problema kbira biex isibu nies li għandhom il-ħiliet neċessarji. U wis ftit nies għandhom il-ħiliet intraprenditorjali sabiex ikun jistgħu jistabilixxu n-negozju tagħhom stess. Apparti minn hekk it-trasformazzjoni diġitali qed tifforma kif aħna neħxu kif n-negozzjaw kif ukoll it-tipi ta' ħiliet meħtieġa. L-Ewropa qed tiffaċċja dan it-tip ta' noqqas. Jiena fil-fatt iddiskutejt mal-kollega tiegħi Aframopoulos u għalkemm eh, isibu impjek it-taħriġ vokazzjonali huwa meqjus bħala it-tieni għażla għal ħafna nies Meta s-swieq ta' xogħol nazzjonali reġjonali kif ukoll is-sistemi ta' taħriġ eh, ħabtu wiċċa ma' dawn it-tip ta' problemi mill-istati membri kollha jbatu. Sinjuri, eżis kollegi, l-aġenda ġdida tal-ħiliet tal-Ewropa tifoka fuq tliet prioritajiet illi jittejbu livelli ta' ħiliet kif ukoll ir-relevanza fis-suq tax-xogħol madwar l-Ewropa, illi l-ħiliet u l-kwalifiki ikunu iktar faċli biex jiġu mifhuma kif ukoll jiġu rikonoxxuti f'setturi differenti kif ukoll id-bassir u l-ftejim tal-bżonnijiet tal-ħiliet issa u anka fil-ġejjeni biex nkunu nistaw um, nilqaw din l-sfida, għanna edin niproponu garanzija basika tal-ħiliet. Din hija rakkomandazzjoni li l-istati membri sabiex ikunu jistaw jakkomunaw ir-risorsi tagħhom biex jagħtu opportunità lin nies biex ikunu jistaw jiksbu il-ħiliet li ser jgħinuhom biex isibu x-xogħol jibqgħu eh, fl-impjieg u jtejbu l-prospetti tagħhom. Revizjoni tal-qafas tal-kwalifiki Ewropej se jagħmilha iktar faċli biex tifhem u tikkumpara l-ħiliet u l-kwalifiki kif ukoll tiffaċilita l-mobilità għall-istudju għax-xogħol. Aħna din ukoll inresqu blueprint tal-kooperazzjoni f'ċertu setturi speċifiċi sabiex bekk nixprunaw il-partijiet interessati biex jikkolaboraw flimkien biex identifikaw il-bżonnijiet tal-ħiliet kif ukoll jidentifikaw is-soluzzjonijiet. Onorevoli membri, refugjati u migranti jiġu bl-Ewropa b'ħafna ħiliet differenti li jistgħu jikkontribwixxu għall-ekonomiji tagħna. Sabiex inkun nistgħu niffaċilitaw l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol aħna din nipproponu illi ikun hemm strument ta' rikonoxximent tal-ħiliet ta' nies minn pajjiżi terzi sabiex inkun nistgħu nirrikonoxxu niddokumentaw il-ħiliet il-kwalifiki tagħhom l-esperjenza professjonali tagħhom. Fl-agenda tagħna hemm il-bżonn li aħna nkunu nistgħu nistimulaw sħubijiet ehm, b'valur miżjud bħal pereżempju l-impatt fuq iż-żgħażagħ. Dawn is-sħubijiet għandhom rwol kruċjali biex jipromovu l-intraprenditorija. Azzjonijiet oħra ser jiġu fil-sentejn li ġejjin. Iktar tard din is-sena aħna ser nipproponu reviżjoni tal-qafas tal-Europass sabiex nappoġġjaw ir-rikonoxximent tal-ħiliet kif ukoll l-intelligenza. Aħna din nidependu fuq l-appoġġ tagħkom sabiex inkun nistgħu nadottawh meta jasal iż-żmien. Ser innidu wkoll koalizzjoni tal-ħiliet sabiex bekk inkunu nistgħu nakkomunaw ir-riżorsi tagħna u naċċertaw li individwi fuq kull livell huma mamra b'ħiliet diġitali. Ix-xogħol li qed isir bħalissa jinkludi l-qafas ta' kompetenzi kif ukoll appoġġ tal-modernizzazzjoni ta' taħriġ tal-edukazzjoni kif ukoll inizjattiva sabiex ikun hemm intraċċar tal-gradwati sabiex intejbu l-informazzjoni fuq kif il-gradwati imorru fis-suq tax-xogħol. Eżis membri tal-Parlament, il-fondi tal-Unjoni Ewropea qegħdin hemm biex jgħinu l-implementazzjoni ta' dawn il-proposti fil-periodu 2014-2020 hemm iktar minn 27 biljun fondi disponibbli sabiex jixprunaw il-ħiliet. Il-prosperità tal-Ewropa tiddependi fuq l-assi tagħna, in-nies. F'ekonomija globali li qed tinbidel minn żmien għal żmien, għandna bżonn naċċertaw il-kompetittività tagħna u tkabbir tagħna. L-aġenda tal-ħiliet tistipula kif l-Ewropa tista' iżid valur għall azzjonijiet tal-Istati membri. Flimkien jiena ċerta illi aħna nistaw nilħqu l-potenzjal tal-Ewropa. Grazzi ħafna u grazzi Sinjura President. Danke sehr, Frau Kommissarin. Grazzi ħafna, Kommissarju. Issa aħna naslu għal kellima l-ewwel kellim se jkun David Kaza żewġ minuti. Thank you very much. li tkellme dwaru l-Kummissarju li ser jgħin mhux ftit sabiex jimtela il-vojt li l jud Guarantee ma setax tindirizza u li ser tejn biex dawk l-adulti fl-ifel baxx ta' snajja sabiex jitalmu l-essenzjal bħal qari, is-somom u ħilijiet diġitali. għaw wkoll pożittiv li l-enfasi mhux biss qiegħed fuq l-akkademiku imma anke fuq il ħilijiet vokazzjonali u taħriġ fuq is-snajja u qalet tajjeb ħafna l-kummissarju illi s-snajja għandhom ikunu rikonoxxuti bħala kwalifiċi fuq l-istess livell akademiku. sabiex inkunu f'pożizzjoni li nagħmlu dawn il bidliet huwa importanti ferm sinjura kummissarju illi ninkludu l-imsieba soċjali lin negozji u istituti ta' taħriġ edukattivi varji sabiex jiġi aġġornat il kontenut tas-sillabu u jkun aktar rilevanti mad-dinja tax-xogħol. il pajjiżi membri għandhom ikunu inkoraġġiti jiżviluppaw it taħriġ diġitali tal għalliema tagħhom bħala parti minn dan il programm ta' taħriġ. nilqa b'sodisfazzjoni twaqqif tal aġenda ġdida u komprensiva dwar is snajja peress li din se tistabbilixxi għodda versatili li se tkun flessibbli sabiex tadatta ruħha u tkun ta' suċċess f'ambjent tax-xogħol li qiegħed jinbidel b'rata maġla ħafna u sabiex niksbu livell ogħla ta' koerenza bejn il-pajjiżi membri fejn tidħol il-politika u l-kisbiet. Sabiex inkunu ta' suċċess għandna persuni sinjuri deputati li għandhom bżonn li jkollhom selezzjoni ta' snajja bażiċi li jkunu jafu jaqraw u jiktbu jitgħallmu diversi lingwi u xjenzi diġitali ma dawn minn kemm jista' jkun kmieni għandna ndaħlu wkoll l-element ta' ħiliet intraprenditorjali. Grazzi ħafna. Danke sehr. Die nächste Rednerin ist für die Fraktion der ähm, S&D Frau Jutta Steinruck für zwei Minuten.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 il-ħiliet digitali. Sfortunatament maħniex uh, kompetittivi f'dan il-qasam. Għanna bżon strateġija ta' suċess. Rridu nibbażaw fuq tliet affarijiet, per eżempju, aċċess ħieles għall edukazzjoni inklużi l-ħiliet digitali. Kulħadd irid ikollu dawk il-ħiliet orizzontali li ser um, jippermettu li żgħażagħ ikunu jistgħu juru l-inizjattiva tagħhom u jkunu iktar konfidenti. Irrid ikun hemm apprentistati, postijiet fejn in-nies jista' jkollhom aċċess għal teknoloġiji ġodda. U mhux huma biss bħala eh, konsumaturi. Irridu naraw li t-taħriġ iħalli lin-nies biktar ħiliet għaliex in-nies għandhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol biktar ħiliet sabiex ikun jistgħu itejbu eh, l-impjieg tagħhom min ħaddem għandu jkun inkluż f'din il-sistema ta' taħriġ. Rridu nenfasizzaw ukoll is-sistema ta' talima tul il-ħajja għaliex l-iżvilupp tal-ħiliet tal-edukazzjoni dejjem qed ikompli iktar u għandna bżonn nibqgħu kompetittivi u aġġornati. Għal daqstant l-istrateġija tal-ħiliet trid tippermetti dan il-proċess kollu. Din is-sistema għandha tiġi istituzzjonalizzata sabiex bekk in-nies ikollhom dritt għal-liv sabiex ikun jistgħu jitħarġu u l-kumpani jizzar mhux ser ikun jistgħu jagħmlu dan waħedhom. Grazzi ħafna. Is-Sur Grandomski għal minuta waħda. Grazzi Sinjora President, grazzi Sinjora Kommissarju. Jiena fil-fatt naqbel ma'kom, jiena naqbel mal-kollegi tiegħi illi l-kwalifiki u l-ħiliet huma importanti ħafna. Għal daqsant aħna nilqgħu l-inizjattiva mill-Kummissjoni Ewropea. Nixtieq nixdilkom l-attenzjoni għal fatt illi aħna nistgħu naġixxu eh, nistgħu nikkonċentraw biss fuq il-kwistjoni tal-deficit tal-kwalifiki. Għanna bżon ma nifukaw ukoll fuq li nżidu il-domanda għal kwalifiki. Aħna ġana fu li hemm distak bejn il-kwalifiki u l-bżonnijiet fis-suq tax-xogħol. Għal daqstant l-inizjattiva tal-Kummissjoni hija li tagħlaq dan id-distak. Iżda skont il-rapport tal-ċentru ta' taħriġ 25% tal-ħaddiema m'għandhomx biżżejjed ħiliet u 27 min-nies għandhom wis talent, għandhom wis kwalifiki u għal daqstant eh, huma moħlija fil-kariga tagħhom. Din hija problema kbira illi il-Kummissjoni immissa tindirizza bħala parti minn din l-inizjattiva. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Għall-Aldi, għall-Grupp Aldi, issa is-Sinjura Dilja Bajova. Sinjura Kommissarju, kollegi, Aħna nistennew eh, ħerqana għall-aġenda l-ġdida tal-ħiliet. Speċjalment għaliex aħna din nitkellmu fuq suġġett ewlieni li aħna din nippromovu biħġarna. Jekk aħna nitkellmu fuq il-ħiliet ġodda għandna bżonn naħsbu fuq il-bżonnijiet reali fid-dinja tax-xogħol is-suq. Kummissarju, inti qed bir-raġun illi 40% tal-ħaddiema għandhom problemi jisibu diffikultà biex jisibu um, xogħol li jirrifletti il-ħiliet il tagħhom. U jien naħseb li dan iwassal ukoll għal mobilità fis-suq. Irid ikun hemm rikonoxximent aħjar tal-ħiliet b'mod transkonfinali. Rridu naraw li hemm ukoll ħiliet teknoloġiċi u diġitali Irridu nuru li zaza li d-dinja tax-xogħol hemm li jom fih. Aħna rridu naħtbu biex naċċertaw illi l-apprentistati u li l-edukazzjoni teknika tkun imtejba zazax Irridu naraw ukoll li nies ikunu qegħdin jitalmu permezz tax-xogħol sabiex bekk ikun hemm iktar standards tal-edukazzjoni vokazzjonali għandna bżonn nagħmlu iktar biex naraw illi id-dinja ta' għada ikolla post għal żaża. Jekk l-ekonomija Ewropea se tibqa' titkabbar dawn il-miżuri li qed insemmi jridu jkunu neċessarji. Sinjura Kummissarju, nixtieq nirringrazzjak għall-approċċ tiegħek għal mod ħieles kif inti diskutejt magħna fuq din l-aġenda. U jiena naħseb li din l-aġenda se tkun pass fi direzzjoni tajba. Grazzi ħafna il-kelim li jmiss. Is-Sur Pimenta Lopez. Grazzi ħafna, Signor President jekk naraw um, ir-rati għolja ta' għat bħala skuża, Basikament qed ngħidu illi 25% tal-popolazzjoni se tkun qiegħda. it tagħlim matul il-ħajja huwa biss skuża il-Kummissjoni qed tipprova tagħmel l-edukazzjoni u t-taħriġ mhux għal bżonnijiet tan-nies, iżda għal bżonn tal-industrija, tan-negozju. U dan iwassal għal diskriminazzjoni soċjali. Aħna nabżon nadattaw il-bżonijiet tal-ekonomija digitali. Iżajna naħseb li din hija skuża biex inkun nisaw indaħlu l-flessibilità, indajfu drittijiet tal-ħaddiema. U jkollna aġenda neoliberali, l-Unjoni Ewropea m'għandha xejn xtoffri l ħaddiema tagħha u l ċittadini tagħha ħlief sfruttar u faqar. Il-kellim li mess. Grazie. Jena u koll eh, kont napprezza dokument isħiħ biex il debattitu jkun aktar profond, ma nasib illi oh, l-affarijiet huma ċari għandna ċertu nuqqasijiet f'ċertu setturi għadna kif iddiskutejna dan fid-dawl anka tal-proposta tal-Blue Card. Mhux biss is-settur diġitali jew anke f'dak tal-inġinerija għandna mek Eh, nuqqasijiet kbar. Jiena nitama għalhekk li l-proposti l-ġodda se jkunu tiħarsu lejn pereżempju ċertu tip ta' ħiliet, il-STEM skills pereżempju kif ħan iżviluppawhom. Mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal mal-nisa. Anka dak li huwa l-enfasi eh, fl-ekonomija tagħna għal użu aktar baxx tal-karbonju ikollok ċertu rekomandazzjonijiet brabta ma' dan għal dawk li huma l-ħiliet jiena nittama li dawk ħani konsidrawhom anka fil-proposti tal-Kummissjoni xinkella naħseb ħankun qegħdin nirrepetu l-affarijiet mingħajr qatt ma nagħmlu progress. Grazzi ħafna. Laura Aġeja, jekk joġbok. Grazzi President, Kommissarju. Fl-2000 u 11 il-Komissjoni proponit agenda għal ħili ġodda u x'ksibna xejn aħna aħna id-drittijiet tal ħaddima neħejnijom kollha l-Italja, Franċa eh, huma e, l-eżempi tal- eh, tal-benefiċċji li, li, li ksibna. Entkom eh, tlabtu anki l-mobilità tal ħaddima u l-lum l-unika ħaġa mobli li għanna fil-suq fil tal-xol huma il- Eh, eh, l-imħuħ li qegħdin jaħarbu mill-Ewropa. Eh, kif ukoll anki l-leġislazzjoni qawwija fuq livell tal-komunità llum aħna maħniex qed jirnexxilna imbidlu il-Posting of Workers Directive għada laqas ħarġet u diġa qed nitkellmu fuq ir-reviżjoni tagħha. Sfortunatament m'għandniex għażla bażika biex tipproteġġi l-interessi tal-ħaddiema u l-interessi soċjali li bħalissa qegħdin iwaqgħu waqfu l-Ewropa. Grazzi. Danke sehr. Und nun ist für eine Minute 30 Frau An. Grazie ħafna għal minuta u nofs. Eh, signora Sander. Grazzi, komissarju, jena nishtiq infaħar ħafna l-inizjativa tal komissjoni dwar il-ħiliet. Il-ħiliet huma l-lum il-ġurnata element prinċipali biex aħna inwieġbu għal ċaqli li għaddej fl-Europa. Għandek anka ċertu polarization fl-Unjoni Ewropea għandek minnaħa waħda xogħlijiet kreattivi u kwalifikati ħafna minnaħa l-oħra l-estremità l-oħra. Jina nishtiq illi l-Ewropej kollha jkollhom livell ta' ċertu ħiliet, kollhom ċertu kapaċitajiet u li dan ikun anka bċertu konformità mal-ħtiġijiet tal-imprizi għalhekk jien naħseb li għandna nagħmlu minn kollox biex intejbu il-taħriġ fuq il-post jiena naħseb illi u xinu il-livell ta' edukazzjoni Anka jekk dan ikun taħriġ inizjali, inizjali jew inkella le, għanna nisħuqti u anka illi nifokaw fuq il-ħiliet li għandna bżonn fil-ġejjeni għal ek pjattaforma ta' posta għal ħiliet jaf tkun l-ewwel pass, imma naħseb għanna bżonn illi kon anka kumpanjament personalizzat ta' min jitlob ix-xogħol l-aktar dawk li huma vulnerabbli li forsi m'għandhomx il-ħiliet biex huma jirnexxielhom ehm, isolvu l-problema tagħhom permezz ta' pjattaforma diġitali. Jiena Sinjura Kummissarju nfaħħar ix-xogħol qed tagħmel inti, imma nixtieq nisħaq fuq il-ħtieġa li l-Istati membri jimpenjaw ruħhom aktar fl-istess linja li semmejt jiena. Grazzi ħafna, Sinjura Sanders. Taċenta mistoqsija? Messur Sanin? Għandek 30 sekonda. Grazie ħafna. Grazzi. L-istrateġija ta' sena 2020 ila tinkludi din l-agenda tal-ħiliet Però, kieħa dan, il-gvern ta' Coburn ħa affarijiet, ikkonsidra affarijiet li jmorru fis-sens eh, oppost sa dak li għanna fl-agenda. Aziz eh, kollega, jiena nishtiq li nfakru l-Stati membri l-importanza illi nifukaw fuq il-ħtieġa l-aktar fuq it-talim nifuka fuq il-ħiliet l-aktar fuq it-talim. It-talim dan għandu jkun il-priorità. Fajjiżi, per eżempju, tiħdu xie ah, xi miżuri li ma jgħinux lil min ħaddem jew anke minnu fisnajja. Jiena naħseb li għandu jkollna miżuri illi jifavorixxu t-talim Dan għandu jisir fl-istati membri kollha u b'mod partikolari f'pajjiżi, Franza. Grazzi ħafna. Silvia Costa am fi für zwei Grazzi ħafna. Silvia Costa. Grazzi President. Jena napprezza ħafni ħafna illi il-Kommissarju Tyson ġiet prezenti l-lum biex tiddiskuti il-ħili ġodda għall-Europa biex issaħħaħ il-kapital uman, il-kapital il kapital U qed nara illi e, it-talba li jena għamilt bħala President tal-Kumitat tal-Kultura flimkien mal-Kumitat Empl biex naħdmu flimkien mal-Kummissarju Navracic u biex ikollna approċ holistiku fil-lifelong learning. Naf illi mm, hemm mismatch bejn il-talba u l-offerta u rridu ntejbu l-kompetenza digitali u anki l e competences u il-taħriċ eh, oli rridu ntejbu il- Eh, l-arfin eh, għalix l-università, riċerka, eh, l-intrapriza irridu kollha jaħdmu flimkien u anki l-apprendistat u il taħriġ Jina naqbel ma tlet focus u il-paragonabilità tal-ħiliet u anki fuq il-promozzjoni ta' għazlit informati fuq il-karriera. E interessanti u koll il-proposta fuq il-garanzija ta' tal-ħiliet biex nkunu nistaw eh, namlu verifika tal-kompetenzi eh, eh, personali eh, biex nkunu nistaw anki ninkludu il-ħiliet formali u um non formali et nara anki illi l-agenda għal ġunju eh, hija biex narfu il-ħiliet ta' dawk li ġejjin mill-pajjiżi terzi biex nkunu nistaw nagħmlu promozzjoni tal-koruturi eh, intellettuali biex naċċettaw nitawhom fl-universitajiet tagħna. Nixtieq nara kif nistgħu nsaħħu fl-istati membri il-sistemi tagħhom nazzjonali u biex insaħħu anki l-mobilità. Nala billi ngħid li huwa importanti wkoll li nagħtu attenzjoni kbira fuq il-tisħiħ tal- taħriċ għall-allima stess u anki biex nalmum jużaw iktar il-PC. Grazzi ħafna. Signora Boylan, jekk joġbo, grazzi ħafna, ċer, grazie komissarju. Naqblu naħseb illi għanna dejja minn tejbu il-ħiliet u talim tal-ħiliet minħabba teknoloġiji ġodda, vanzi ġodda, ma ma tistax tuża din l-agenda biex enti eh, tissodisfa interessi privati. ċertu kondizjonijiet ħazina ħafna eh, ma nistawx naċċettawhom kondizzjonijiet ta' xogħol, anka um, taħriġ ta' taħriġ ta' kwalità, um, pagi ġusti huma dawk l-affarijiet li rridu aħna li inċedu għall interessi privati mhux għall benefiċċju ta' kulħadd biex aħna nadattaw għal ċaqliq huwa importanti li jkollna edukazzjoni olastika u anka it-talim għandu jkun matul il-ħajja. Il-persuna għandha tiżviluppa l-ħsieb tagħha, l-loġika tagħha dan huwa l-ġid tal-ekonomija u s-soċjetà kollha kemm hi. Danke sehr. Und nun ist Frau Terry. Grazie ħafna. Signora Reintke. Komissarju, kollegi, il-ħiliet, il-kelma maġika għal politiċi Ewropej. Kulħadd iħobba din il-kelma ħiliet, ħiliet ġodda b'mod partikolari. Diġà qed nimmaġina poster b'ħafna glitters u kuluri, ħiliet ġodda. Ma dan xi fisser? Xi tfisser din il-kelma għazaza li m'għandhom xogħol? Ħadd tfisser opportunitajiet ġodda? Jew inkella din strateġija Eh, biex aħna noqogħdu eh, nitħassruhom isiru bħal eh, ħaruf ta' sagrifiċċju għandek vera ħafna kwalifiki inti għandek anka master imma m'għandekx il-ħiliet it-tajbin biex issib ix-xogħol. Jekk aħna nixtiequ li din l-aġenda tkun ta' suċċess trid murid fit mal-sistema edukattiv iridu nikkonsidraw anke xixtiequ l-istudenti u l-ħtiġijiet tagħhom u jrid ikollok programm ta' investiment biex noħolqu xogħlijiet li hija raġuni l-għala dak li jkun iġib il ħiliet Għalek, hija iva eh, kelma maġika imma biex ikun hemm riżultati tajbin frott tajjeb għal ħajja ta' ħafna ċittadini x'inkella ma nkunux għamilna naxuna tajjeb. Grazzi. Sekonda waħda il għaliex hemm blue card. Taċċetta inti? Iva, 30 sekonda mela, Sur Xulza. Ingrazzi. Jien għandi kwalifika waħda tal-inġinerija. U wara li studjajt ma tantx domt biex sibt xogħol inti semmejt tal-eżempju ta' min ikollu ħafna kwalifiki u master u oħrajn. Is-sitwazzjoni hija tvarja minn pajjiż li ieħor. Emma jiena e, Xed tipprova tajt li ma ġibx kwalifika għax ikollok ħiliet ġodda l ma tagħmel xejn, ma ġibx ħilijiet akademiċi, jekk inti tmur Spanja, sib ħafna zaza, ħafna nies f'dik is-sitwazzjoni kolom tliet degrees imma ma jkollhomx xogħol għalfejn. Inti mhux l-aġenda biss għandek bżonn din l-aġenda li għandna qudiemna m'għandek bżonn xogħlijiet għal minu diġà edukat dak hu l-punt kollu, iva għandek bżonn ħiliet imma għandek bżonn xi ħaġa oħra attivitajiet fil-livell Ewropew. Jane Collins. Grazzi ħafna. Collins. Signora Collins, grazzi ħafna. Xinu l-punt li nitkellmu dwar agenda eh, tal-ħiliet ġodda l-Ewropa meta l-President ta' Turkija, pajjiż kandidat, jgħid illi n-nisa li m'għandhomx tfal huma nofs bnedmin in-nisa għandhom eh, kunu kapaċi jazlu rota taħħom, kollhom tfal jew li kollhom xogħol jew it-tnejn. Turkija u hija pajjiż illi politiċi taħħa ma jirrispettawx in-nisa. N-nisa huma mistennija jqogħdu jnatfu wara l-irġiel tagħhom. Dawk li jaħsbu bħal politiċi torok għandhom iħarsu lejn is-suċċessi li kisbu nisa fil-istorja, suffraġett, Marie Curie u oħrajn. Għandek ħafna nisa illi għenu l-pajizom jimxi l-qoddim matul il-gwerrer dinija min jgħid li ju feminist u minnaħa l-oħra mbagħad jappoġġa dan il-pajjiż eh, totalment kontra n-nisa tkun xi ħaġa assolutament mhux aċċettabbli huwa pajjiż li wara kollox jixtieq jidħol fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq infakkre li inti għandek dritt eh, titkellem fuq xiex li trid imma fuq l-aġenda mhux dan is-suġġett għandna eh, biss fuq it-Turkija inti. Inti jażilt fuq xiex titkellem. Il-Sinjura Sojdrova, jak joġbok minuta u nofs, grazzi ħafna. Grazzi ċer, grazzi kummissarju, kollegi, jena nishtiq nirringrazzi ħafna l kummissarju tal-introduzzjoni tagħha. Għalissa sfortunatament aħna m'għandniex emendi fuq l-aġenda. Għalhekk għandi biss xi kumenti dwar jiena x'nistenna personalment għal dik li hija l-aġenda Ewropea dwar il-ħiliet Din l-aġenda hija neċessarja, inti tkellimt dwar il-punt ta' tluq għal din l-aġenda biex naslu għal din l-aġenda aħna mhux ser in naslu biex innaqsu il-numru ta' dawk it-tfal illi ma jispiċċawx l-iskola tagħhom, skola obbligatorja, għandek ħafna tfal, ħafna studenti li jispiċċaw ma jikżbux ħiliet bażiċi meta jitilqu mill-iskola. Mela, din l-agenda u l-punt ta' tluq. Il-punt ta' tluq huwa bbażat fuq ir-riċerka. Min fejn ġeja din ir-riċerka? Mix xi xogħol li għamiltu intom, mhix riċerka li diġà għamiltu intom, jiena minn dak li qed nimmaġina illi l-agenda ser tipprova tejja il-ħiliet bażiċi u nimmaġina wkoll illi ħan nirriflettu anka l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Wet ma jistax jillimita biss l ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u ninsa kompletament il-ħtiġa illi wieħed ikollu ċertu arfin bażiku. Grazzi ħafna. Benni fej, jekk joġbok, grazzi ħafna, Senjura Ċer, jena kontent li din il-proposta brabta mal-agenda l-ħiliet ġodda tibni fuq il-revizjoni tal-qafas tal-kwalifiki u proposti oħrajn Għadin niprufaw unek namlu l-ekonomija Ewropea aktar inklusiva, mod partikolari għal ġi tal-beneficju ta' minnu l-aktar vulnerabli. Xini għal priorita l-ħiliet digitali? Ikonna revizjoni tal-sistema edukativa għal taħriġ vokazzjonali per eżempju, anka li jintejbu l-ħiliet li jiksbu nis li għatifiċu l-azil u refuġati, l-mizu li li għedin nsemmu l-lum għandhom imorru id-fit ma' riformi oħrajn illi jiddefendu il-drittijiet soċjali tan-nies u anka li noħolqu il-pjegi ġodda xinkella din l-aġenda waħedha mhux biżejjed. Grazzi ħafna. Kuneva jekk joġbok għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer. l-intenzjoni li 75% tal-impjegati tan-nies ikunu kollhom xogħol sa sena 2020 jew wieħed mill-għanijiet tal-Ewropa 2020. Però ma naħsibx illi eh, jekk nibqgħu biss fil-livell ta' politiki naslu illa li tittoħloq ix-xogħlijiet. inti ma tistax tisħaq biss l-importanza tal-edukazzjoni. U l-arfin sempliciment għax huwa importanti trid tikkonsidra realtajiet tad-dinja tax-xogħol. L-edukazzjoni u t-taħriġ huma importanti, sintendi, u għandhom jikkontribwixxu għalbiex jisaxħu l-persuna u jiena naħseb li din l-agenda għanda tikkonsidra investiment fil-persuni. U mannix assolutament nikkonsidraw biss li nissodisfaw l-interessi ta' il- Grazzi President. Essjoni irridu nizviluppaw u dan huwa suppost ilna, ilna li għamilnija, iż-żaza huwa risorsa li rridu nużaw. L-approċ tal-Kommissjoni huwa żbaljat. Għaliex qed juża kif hemm kif huwa muri fl-Italja u fi Franza. Dana qed jirrifletti fuq il-ħajja soċjali. Iż-żaza għandhom qed nimlewhom bil-ħiliet, bil-skills. U u fil-fatt qegħdin inġeluhom ifittxu dejjem iktar ħiliet biex jaslu għal eh, biex jakkumulaw ħafna eh, flus. Irridu nbidlu kollox, kollox. Irridu nwaqfu politika illi illi tiħu nota tal-realtà u tal-bżonnijiet ta' ċittadini Ewropej. Il-kellem li mis, Banden Kendalere, ċer, komissarju, kollegi, intom tafu illi hemm armata sħiħa ta' zazah minna xogħol f'Flanders. Din hija ċertament problema kbira Anka għandek ħafna zazah li mandomx kwalifiki bizzejiet, għandek ħafna zazah eh, li ġejjin minn pajjiżi fl-Afrika per eżempju li huma emigranti. Għalhekk hija importanti ħafna din l-aġenda. Qed f f'mument eh, tajjeb ħafna Però importanti illi uh, ma nifukawx biss fuq il-kwalifiki akademiċi ġax dawn huma nies li għandhom ħafna talenti oħrajn. U ma tistax tħalli barra mill-equation min ħaddem. U importanti anka tal-li matul il-ħajja, ġveri li inti tiffoka fuq il-karriera kollha kemmi, mill-bidu sal-aħħar, li tmur li l-in mid-degrees għal ħiliet hija xi ħaġa li toffrina perspettiva ġdida. Europass, per eżempju, nistaw intejbuha bħala instrument konna xogħlijiet apposta, rid kollok il-persuna tajba għax xogħol it-tajjeb. Din l-aġenda il-ġdida bis-saħħa tagħha iż-żagħżagħ tagħna se jkunu preparati aħjar għal karriri tagħhom u se jkollna mhux biss aktar varjetà imma se nsaħħu anke l-ekonomija. Grazzi ħafna. Sinjura Ulskog, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer, Kummissarju, jena nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Kummissjoni ta' din l-aġenda l-ġdida tal-ħiliet. Ħiliet ġodda. Għadin tippruvaw tamlu li l-kwalifiki kunu paragunabli fl-istati membri differenti, ħaġa tajba, huwa importanti koll illi nolqtu l-dawk iż-żgħażagħ permezz eh, anka tal-garanzija ta' zaza dawk li tfittxu xogħol dawk li għandhom bżonn l-appoġġ tagħna. L-aktar vulnerabbli. Però jiena qed ninkwieta. Qed ninkwieta bil-lat tal ta' ċertu ehm, intraprendituri, għadin nifukaw anka fuq l-intraprendituri, dik tinkwetani, jena naf li dan huwa importanti, imma jekk dan se jkun eh, soluzzjoni ta' kull problema li għana nasib li nkun għadin nżġeraw, jena nasib li dan huwa ta' periklu. Din jaf tkun anka ċertu eufemizmu għal eh, persuni li jaħdmu għarasom. Grazie ħafna. Xuntis, jek joġbok għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer, Kummissarju. Din l-agenda tal-ħeliet il-ġodda li għanna u dimna. Għanda bħal approach liberali u nasab li ħatwassal għal aktar deregolamentazzjoni tal-suq, tassu suq tax-xogħol u nħoss li din qed iddaħħal id-dinja tax-xogħol dejjem aktar fil-qalba tal-edukazzjoni. Din naraw ħafna eh, żgħażagħ li qegħdin jitilqu minn pajjiżhom fosthom dak tiegħi tal-Greċja u timur f'pajjiżi oħrajn. Jiena nħoss li intom mhux interessati fl-individwu, intom iktar interessati fl-industriji, fil-negozji, dak u lan tagħkom Għandek ħafna u ħafna nies li m'għandhomx xogħol fil-Greċja u nħoss li b'din l-aġenda tal-ħiliet il-ġodda mhu ħajakwistaw xejn, anzi. Insellem il-kulħadd, issa nagħti l-mikrofonu lill-Onorevoli Schulze għal minuta nof. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, die President, Kommissarju, l-agenda illi qed nippreżentaw illum għal ħiliet il-ġodda napoġġa għax tifoka fuq il-ħiliet li iktar imżon fis suq ta' xogħol. Il-prosperità u biex inżommu il- il-kizbiet tana soċjali hemm bżonn nużaw il-ħiliet u jkunu marufin anki mal-Ewropa kollha, eh, speċjalment fis-suq ta' xol eh, uniku. Irridu niżguraw illi l-edukazzjoni eh, vokazzjonali u akademika tkun iktar mobli, tkun iktar marufa u paragonabli. Jiena inġinier u naħseb illi E, eh, il-Komissjoni għanda s-saħħaħ l-idea tal-edukazzjoni duali illi tinvolvi l-msiħba soċjali, però nishtejn nwissikom fuq ħaġa waħda ħadd ma jista' jiżgura Eh, li jkun hemm edukazzjoni aħjar u l-edukazzjoni aħjar mhux neċessarjament wassal għal xogħol aħjar. Ir-responsabilità tal-edukazzjoni primarja u bażika hija tal-istati membri u ridu nizguraw aħna illi aħna jkonna sistemi ta' adekwazzjoni biex jgħatu l persuni eh, ċans eh, ieħor u mhux li għom abbandonati Kommissarju, jiena nħares il-qoddim eh, eh, lejn il-publikazzjoni ta' test ta'kom eh, nar il-ġimma. Is-sur Gweterrez Prieto għal-minuta. Grazzi. Kommissarju, aħna nappoġġaw l-għaniet tiegħek, però aħna xettiċi fuq l-istrumenti u jiena kontra il-finanzjament tiegħu. Aħna nappoġġaw l-għaniet għax hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa fl-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett aħna qed naraw kemm għandna żgħażagħ qatt u l-40% eh, tal-negozji jgħidu li ma jistgħux isibu n nies irġielu nisa bil-ħiliet ġusti il-50% huma għat fi żmien twil u rridu nagħmlu xi ħaġa aħna xettiċi fuq dawn l-istrumenti għaliex aħna għandna bżonn xi ħaġa li taħdem għandna din il-garanzija imma għanna bżon ta' programmatif u meta niġu għal-finanzi un kif nistaw najdu li għanna bżon ta' aktar taħriġ biex nevitaw il-vojt li dejjem qed jikber bejn dawk li qed jitalmu teknoloġiji l-ġodda u minnaħa l-oħra għandna il-fond soċjali u qed naraw il-tieħ fuq il-programmi tal-impigi fl-istati membri. Il-25% tal-ISF eh, irridu nindirizzaw lejn it-taħriġ hekk ma jkunniex finanzi tajba ma tistax taħdem. Is-Sinjura eh, Kluna l-Minutawnovs, Kommissarju, grazzi tal- tal-aħbar aħna nħarsu lejn dettalji meta jiġu pubblikati jiena qed nixtieq l-istess ħaġa l-20% tal- eh, taż-żaza m'għandhom xogħol, l-40% l-istess eh, u l-istorja kienet l-istess ħaġa 20 sen ilu fid-disajnijiet il-15% taż żgħażagħ kienu eh, għatu ma kellhomx il-ħiliet rilevanti. L-istorja qed tirrepeti ruha bżon eh, bżonn eh, nifukaw fuq il-settur tal-edukazzjoni u taħriġ li huwa importanti ħafna rridu ninvolvu l-industrija u lil minħaddem ħaddem fis-iskemi tal-edukazzjoni tagħna. Mhux biżejjed eh, jgħatu l-opinjoni tagħhom u jilmentaw li m'għandhomx biżejjed li l-nies m'għandhomx biżejjed ħiliet. Ridu jieħdu sem għax huwa interess tagħhom jiżguraw li jaħdmu biex eh, jizvilupaw anki huma eh, il-persuni li jumbat se jkollhom l-aħjar eh, ħiliet li għandhom bżonn. Hemm 27 biljun li huwa disponibbli għal din l-inizjattiva u hemm bżonn eh, insibu mod biex niżviluppaw il-programmi ta' taħriġ biex niżviluppaw la il-ħiliet li hemm bżonn. Naturalment il-kwalità u anki il-kejl tal-kwalità importanti. 17 eh, miljun ta' Ewropej m'għandhomx il-tlet eh, hours għajdulhom bl-Ingliż reading, writing, and, uh, uh, pero din hija ħaġa illi rridu uh, ninkluduha fil- uh, program il-ġdijt, specialment il-lum li għanna din l-sfida globali. Blinke viċute għal-minuta. Grazzi, President Komissarju. Grazzi tal-prezentazzjoni ta' din l-istrateġija attualment aħna manniex eh, bizzejt ħiliet għal dinja digitali, il-ħiliet għandhom jiġu aġġornati kostantement u hemm setturi ġodda sħaħ eh, li hemm bżonn nagħmlu ħafna xogħol fuqhom regolarment. U eh, hemm anki noqqasijiet ta' ħiliet min ħaddem ma jsibx il-persuni li għandhom il-ħiliet li hemm bżonn u jien naqbel irridu ninvestu dejjem iktar fil-taħriġ u l-edukazzjoni. U biex nimmotivaw il-ħaddima naħseb illi il-negozju għandu jaħdem fl-imkien mal kolleġi ta' edukazzjoni l-universitajiet biex ikunem viżjoni komuni bejn iż-żewġ dinjiet. Umbat hemm anki il-problema illi hemm ħafna Ewropej li għandhom ħili tolja illi qed jitilqu mill-Ewropa u rridu namlu iktar biex noħolqu ħiliet eh, eh, impigi anke għal persuni b'diżabilità. Is-Sinjora Suiċa. Grazzi, Suika. Jiena nilqa dan il-programm ġdid tal-ħili ġodda nishtiq nifraħ mal-Kummissarja għax dinja ħaġa neċessarja għal ħaddima tal-Europa biex ikunu jistaw jadattaw ruħom għas suq ta' xol moċira l-għanu għal l-istrument li l-ċittadini Ewropej kun jistaw jużaw dan l-istrument u jitħlu fid-dinja ta' ta' xogħol u rridu jifmu illi dinja dinja li qed il ħin kollu aħna qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ hawnhekk, però anke nitkellmu fuq e, persuni li rridu jfittxu impigi anki f'kull età. U rridu anki nipproteġu l-kompetittività tal-ħiliet tagħna. Hija ħasra li hemm ħafna zazah li jihdu impigi li ma jikorrispondux għal ħiliet tagħhom u għal kwalifiki tagħhom. Il-75% tal-popolazzjoni bejn il-25 sena u 65 għandhom ikunu għandhom ikollhom impik sal-2020 u rridu nħol u anki eh, tkabbir inklużiv irridu irridu eh, nappoġġaw tal-im tul il-ħajja U dawn kollha huma għandhom bżonn anki l-ħiliet digitali rridu nipromuovu dawn ukoll u rridu nħolqu l-kondizzjonijiet ġusti biex jinħolqu eh, impjegi ġodda. U importanti li nifukaw fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ dan huwa eh, punt essenzjali assolutament, speċjalment għaż-żgħażagħ u jiena nassumi illi dan il-programm inkunu nistgħu nerġaw niddiskutuh fil-futur. Bla dubju għandna bżonn ta' aktar impigi fl europa E signora li baċka għal-minuta, grazzi ħafna, President. Nishti. Le. Nie możemy. E, nishti nifraħ il e, Meta nitkellmu fuq il-ħiliet iridu nistaqsu verament x'inhuwa il-post tal-edukazzjoni fil-ħajja soċjali l-kwalità tal-edukazzjoni għanna eh, inkejluwa mhux bil-preparazzjoni għal eh, imma għal kemm wieħed huwa preparat għal ħajja hemm ħiliet oħrajn li huma neċessarji hemm anki ħiliet soċjali, ħiliet mentali wkoll. Aħna rridu niżguraw President illi l intraprenditori u l-entitajiet l-oħrajn illi huma voluti jiġu voluti fl-edukazzjoni, ma rridu u ukoll li kunem minn pen biex jinħolqu l-impigi għal dawn iż żaza u anki irridu nbidlu il-metodi u l-kurrikulu u rridu anki ninkludu il- edukazzjoni non formali. Irridu nużaw l-istrumenti eżistenti tal-Unjoni Ewropea per eżempju l-programm Erasmus Plus biex nizgużaw illi aħna nkunu nistaw nintensifikaw l-akkwizizjoni tal-ħili ġodda. Imma anki għal dawk il-ħiliet illi huma illi huma mitlubin anki barra mill-Unjoni Ewropea. Irridu nirrispettaw il-ħiliet eh, għax għandna ħafna kellima lejla u il-ħinu qed jimxi kontra tagħna. Sur Murexan, grazzi President, Kommissarju, kollegi. 20 sena oħra, 30 sena oħra ħafna mill-impigi se jkunu f'kategoriji u bħiliet li l-lum ma jeżistux kif qed jiġri llum meta nqablu ma' 20-30 sena ilu u l-bidla teknoloġika ħatkun iktar maġla wkoll fi snin li ġejjin għal daqstant il kif in-nies jaħdmu, kif se jkunu reklutati. Eh, E- e- il-ħiliet intraprenditoriali se jkunu differenti fil-futur, dawn se jaċċeleraw. Aħna hemm bżonn namlu kif se ngħid, iridu nagħtu li żgħażagħ tal-Ewropa il-ħiliet ġodda biex ikollhom aċċess għal ħiliet għal impigi tal-futur. U aħna qed nitkellmu ħafna fuq online, fuq il-suq intern digitali, imma il-ħiliet digitali huma propju hemmhekk illi l-aġenda tagħna issir importanti. Bekk iċ-ċittadini tal-Ewropa jaraw illi l-Unjoni qed tagħmel xi ħaġa għalihom. L-ewwel net irridu ninkludu l-organizzazzjonijiet eh, tazzaza u nikonsultawom u l literacy digitali għanna nibdew niksbuha meta nkunu żgħar eh, sistemi edukativi fuq livell nazzjonali għandhom jiġu adattati għal dal istati membri għandhom jizguraw il sistemi ta' edukazzjoni tagħhom jirrispondu għal bżonnijiet tal-suq u ma jitol ma jitolfux il-kompetittività u ridun izgura, anki li l-budget tal-Unjoni Ewropea jirrispondi għal policies ta' zaza ħajati għafas tekniku finanzjarju għal biex inkunu nistaw imbidlu mill-edukazzjoni tradizjonali għal edukazzjoni moderna. Għal minuta sa. is senior Award. Grazie ħafna, Sir President. Jiena naqbel mal-bżon li nadotaw approċ globali u għaddew minn tal-ħajja li jikkombina ehm, ħiliet tal-akademiċi kif ukoll tal-ħajja. Li żgħażagħ iridu ntuhom il-motivazzjoni u l-ħiliet bħal pereżempju il-ħsieb kreattiv leadership sabiex huma jkunu jistgħu ikunu jistgħu isolvu l-problemi kif ukoll ikunu ċittadini responsabbli. Aħna mistoqsija illi nejnu lil dawn iż-żgħażagħ jadattaw għal dinja li qed tinbidel malajr illi aħna laqas nistgħu nimmaġinawha. Xi ħaġa li nafu iżda hija li din id-dinja se tkun iktar eh, diġitali, iktar konnessa għal daqstant illi jkunu litterati fil-medja hija importanti, mhux biss l-istrumenti u t-teknoloġiji manka irrid trid tkun aġenda illi l-nies tħallihom ikunu kurjużi u jkollhom il-ħiliet biex ikunu mhux biss utenti ta' teknoloġiji iżda anka ċittadini attivi f'soċjetajiet konnessi. Għalija eh, l-iktar punt essenzjali ta' din l-aġenda għandu jkun l-edukazzjoni għad ċittadinanza, speċjalment iċ-ċittadinanza fuq l-internet u il-talim formali kif ukoll informali. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Pawnova, minuta u nofs. Il-ħiliet neċessarji għas-suċċess huma importanti għalina bħala unjoni għal daqstant jiena nistenna biħġari għal proposta konkreta. Kważi 40% tal popolazzjoni għanda xi tip ta' baċellerat. Iżda ma dan ukoll wieħed minn kull erba' nies minn ħaddem għandhom diffikultà biex isibu nies bil-ħiliet neċessarja. Għal daqstant jien naħseb li għandna bżonn approċċ iktar uniformi kif ukoll tmexxija politika iktar konkreta. Iridu nifukaw fuq l-insolvu il-problemi kif ukoll pereżempju ħiliet maniġerjali. Disajn fil-mija ta' xogħlijiet fil-ġejjeni se jkollhom bżonn ta' ħiliet tal-ICT, iżda biss wieħed minn kull flieta Ewropej qatt użaw l-internet. Apparti minn hekk aħna maħniex kompletament konxi ta' x'tip ta' xogħlijiet ser jkun hemm fil-futur. Sabiex nkun nistgħu naċċertaw il-valur miżjud, aħna għandna bżonn nirrikonoxxu l ħiliet pereżempju permezz tal-pass tal-ħiliet jew inkella ta' miżuri oħra speċjalment il-kompetenzi li jiġu akkwistati online. Il-ħiliet m'għandhomx biss jiġu xprunati, iżda jridu jkunu applikabbli u adattati għal bżonijiet ta' ħaddem u tal-intraprizi. Aħna nassu wahdini għal prodotti u servizzi u issa għandna bżonn inqablu dan ma' suq wahdini għal kapital uman. Grazzi. <coughs> Grazzi ħafna, issa eh, nimxu l-proċedura kaċ issa biss erba rikjesti jistaw jiġu mill-qwa. Jiddispjaċini ħafna fuq dan, iżda edin lura fl-iskeda tagħna. Sinjura Montejda. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Hemm żewġ pilastri il suppost qegħdin imantnu din l-aġenda tal-ħiliet tal-Ewropa. L-ewwel nett tirrispondi għal livelli għola ta' qatt, pereżempju. Palma qalu ħafna nies, speċjalment iż-żgħażagħ li fir-reġjuni tagħna qed ibadu mill-qatt. Iżda jrid ikun hemm stimulant fl-ekonomija f'diversi pajjiżi li għandhom distakk kbir fejn hemm nuqqas ta' ħiliet professjonali, speċjalment ċertu setturi, pereżempju s-settur tat-turiżmu Is-settur ta' turizmu iħaddem eluf ta' nies madwar l-Unjoni Ewropea, proporzjoni kbira tal-prodott domestiku gross. Għanna bżon nikreaw strumenti odot għal kumpanija għal professjonisti mifruxin madwar l-Unjoni Ewropea sabiex ikun jistgħu jġibu l-ħiliet diġitali. Il-turizmu għas settur partikolarment importanti għanna bżon nixprunaw il-mobilità professjonali u nistaw biss namluwa permezz tal-apprentistati. Kif ukoll ikun hemm kooperazzjoni bejn l-intraprizi Ewropej. Għanna bżon naraw li ikunem hemm pjattaforma Ewropea li tirrispondi għad-domanda għall-impjieg. Għanna bżon servizzi professjonali li jistgħu jiġu provduti permezz ta' ħiliet l-rizorsi umani tagħna. Grazzi ħafna, Sur President il-Parlament ilu sejaħa strateġija tal-komunità fuq il-ħiliet għal żmien twil, ġifieri jiena nilqa' din l-aġenda. L-Ewropa ma tridx tiġġenera ostakoli ġodda jew metodi ġodda ta' esklużjoni Anzi, għanna naħtfu il-vantagġi kreati mit-teknoloġija, għanna bżon agenda li setejna eh, biex naqsu id-distakki li jem bejn is-suq tax-xogħol u l-ħiliet sabiex bek nixprunaw l-ekonomija. Għanna bżon inizjattivi li jtejbu il-ħila digitali tan-nies li tkun aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha. Għandna bżonn iktar riżorsi sabiex ikun hemm taħriġ tul il-ħajja biex naċċertaw li l-ħaddiema li ma tantx għandhom ħiliet ikollhom biżejjed ħiliet sabiex ikunu jistgħu jadattaw għal ambjent dejjem qed jinbidel. Grazzi ħafna. Minuta waħda. Grazzi ħafna. Mill-1980 l-Europa kienet rappreżenta 30% tal-prodott domestiku gross dinji wissa bi 17% xejriet qegħdin jinbidlu u l-Unjoni Ewropea tittadatta Minix nara alternativa ħlif investu ninvestu f'ħiliet ġodda f'tarif ġdid u li nollu livell ta' edukazzjoni. Din hija xi ħaġa importanti ħafna, jekk in-nies jixtiequ li jibqgħu impjegabbli, allura l-Ewropa għandha bżonn timxi għal mudelli u xempji ġodda. Għandna bżonn inbidlu s-suq tax-xogħol eżistenti. Araw il-qafas regolatorju għal pereżempju kumpaniji bħal Netflix. Huma mhux neċessarjament ser eh, ikunu attraenti Jiena jiddispjaċini ħafna eh, bl-implementazzjoni ta' din l-aġenda fir rigward tal-opportunitajiet ta' xogħol. Grazzi ħafna. Jider li l-Unjoni Ewropea tixtieq tikkontrolla kull aspett tal-ħajja taċ-ċittadini tagħha. Issa tridu standards għal ħiliet u l-edukazzjoni. Dan ifisser forsi li l-istess standards huma meħtieġa f'kull pajjiż Ewropew u l-istess tip ta' edukazzjoni. Tridu tikkontrollaw il-ħiliet kif ukoll fejn jintużaw min-nies. Dan ifisser 20 ta' biljuni ta' flus ta' minħalla 16. Għanna bżon inqas politiċi u għanna bżon iktar nies li edukaw, ma nix għalfejn ikkontrolaw kull aspett tal-ħajja. Sfortunatament, din hija xi ħaġa negattiva fuq kull livell. Grazzi ħafna. Grazzi, issa ngħaddi il-kelma lil Kommissjoni, Sinjura Tyson. Grazzi ħafna, Sur President kollegi, membri onorevoli, jiena nixtieq nikkonkludi, ma nixtieqx indum, palma għalinna l-President ma tanċanna ħin. U jiena ġat kellem iktar mill suppost fl-introduzzjoni tiegħi, iżda nixtieq nżid din. Jiena kontenta ħafna li aħna qegħdin naqblu fuq in-neċessità u l-importanza tal-aġenda tal-ħiliet. Ovvjament, it-titjib tal-ħiliet għandu bżon jiġi akkumpanjat ma' politiċi eh, makroekonomiċi. It-tnejn huma reċiproċi. Fil-fatt hemm inizjattiva ewlenija li qiegħda tgħinna biex ninvestu fl-ekonomija reali sabiex nikreaw xogħlijiet ta' kwalità u nixtieq nirrepeti dak li jiena ġa qed. F'April li għadda fil-laqa konġunta l-edukazzjoni u t-taħriġ iridu jippreparaw iż żaza biex ikunu jistgħu jipparteċipaw kompletament fis-soċjetà, ikunu ċittadini attivi, kif ukoll ikun jista' jkollhom ħiliet transversali illi n-nies jippretendu illi l-edukazzjoni u taħriġ tagħhom ser jgħinuhom biex iġibu xogħol tajjeb, ħiliet bażiċi tajbin. Iġveri li jkollok bażi tajba fejn inti tibni mbagħad il tanim tul il-ħajja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 due strade o di sospendere Issa jew nisospendu biex nistennew sakemm jasal il-Ministru flok il-rappresentantoli jew inkella eh, inkomplu minnajr il-ministru. Naħseb nistaw nistennew għal minuta mbagħad naraw, nistennew ftit